Grazzi. Nibdew issa sessjoni eh, li miss il-votazzjoni għandi avviż però wara l-konsultazzjoni mal-gruppi politiċi nixtieq nippreżenta din il-proposta għal bidla fl-agenda ta' għada. Id-dibattitu fuq il-mistoqsija orali tal-ftuħ tal-negozjati tal-FTA mal-Australia u New Zealand ah, għanda s-sin permezz ta' rezoluzzjoni li nivvutaw fuqa fl-ewwel sezzjoni ta' frar. Għandkom xi oġġezzjonijiet? Jekk jogħġbok. Kollega, President, grazzi. Aħna kontra il-votazzjoni fi frar wieħed u kont eh, qbil mal-kor rapporters sur Berlangen u sur nishti nixtiequ nivvutaw fit-tieni sessjoni għaliex ma nħossux li hemm bżonn li eh, niġru. Fil-kumitat biss, fil-kumitat aħna ser nivvutaw fil riżoluzzjoni l-ġimgħa d-dieħla. Tajjeb ħafna tgħid il-President ser nivvutaw fuqa nivvutaw għal proposta biex issir fit-tieni waħda ta' frar, favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit. Naddu issa għal-voti, astenzjoni qasira ħafna nibdew bil rapport ta' Sur Moraes dwar Exchange fi rigward tal-reġistrazzjoni tal-vetturi. Tal tal Il-votazzjoni hija miftuħa, votazzjoni nominali. The vote is closed.